informazzjoni fuq eh, il-negozjati mal-pajizi tal-Euromat dwar il-kummerċ. Il-Kummissarju de Gucht. The floor is yours. il microfono fit. Grazie, President. Membri onorevoli del Parlamento Europeo. Il E, saru bidliet gbar fil-nofsinar tal-Europa u tal-ġirin taħħa mill-2011 u l-investiment u l-kummerċ se jkollu jaqdir wol ta' stabilità, specialment mal eh, mar reġun tal nofsenar tal-Mediterran. Aħna għanna tlet eh, għanijiet kommerċali li nżidu relazzjonijiet ma' xieħut minn dawn il-pajizi għabbażi ta' approċ differenzjat. Il-Kunsil f'Deċembru tal-2010 adottaw FTAs mal-Eġittu, Ġordania, Marok u Tunizija. Lan principali se jkun li jkun hemm integrazzjoni progressiva ta' dawn l-imsieħba fil- su intern Ewropew. Dawn il-ftejmit se jkunu ġenerali u se jkopru eh, oqsma ta' interess reċiproku, eh, facilitazzjoni tal-kummerċ, miżuri u fitosanitarju, eh, xiri eh, pubbliku u politika tal-kompetizzjoni. Se inkludu kol protezzjoni tal-investimenti u liberalizzazzjoni ta' servizzi u beni. Mal-Marok fl-2013 marzu u bħalissa għaddejjin eh, miexjien tajjeb dawn in-negozjati Eh, avanzatu kol mal-ġordan u fit-Tunizija eh, se jimbdew mal-li ikunem il-bazi. Il-priorità kbira miex eh, possibli immedjatament bħal per eżempju fil-Libanu u fl-Alġerija imħabba sħubija ma' WTO Irridu niddefinixxu wkoll l-iktar relazzjonijiet kummerċali tajba mal-Libja. It-tieni fokus huwa illi eh, natu appoġġ lil eh, taħt is-Sahara. Eh, il-suq integrat mediterran se jkun iktar attraenti għall-investituri. Aħna qed inkomplu eh, insaħħu il-ftejm tal-Agadir ma' l-Eġittu, Ġordan, eh, Morokk u Tunizija u nestendu anki f'investimenti oħrajn u anki f'xiri pubbliku u dan inkludi wkoll il nagħtu assistenza finanzjarja u anki eh, għajnuna eh, minnaħa tal-esperti. Ir-regoli ta' oriġini u anki il- Eh, diverġenza ta' opinjoni tal imsihba u mbagħad għandna il-Euro-Mediterran il eh, rridu nirrivalutaw eh, u dana se jkun hemm laqa fit-30 ta' Settembru laqa importanti għax se tkun l-ewwel laqa wara erba' snin. President u membru onorevoli, il-Kummissjoni qed tagħmel ħilita kollha biex iżomm ir-rapporti kummerċali ma' dawn l imsihba e, eh, eh, mexjien u biex natu l-istabilità. E, eh, Grazie. Grazzi komissarju De Gust. Issa nibdew bil-kellima l-ewwel nisimgħu mill-onorevoli mis-Sinjura Gabriel għal żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju, l-għonet grazzi anki tal-prezentazzjoni fuq l-istat attuali tal-kummerċ mal-pajizi tal-Euromed. Il-bilanċ huwa kif senajt, smajna minn min, min, min e, il-kummerċ bħalissa mal- Uh, e, msiħba tal-Mediterran qed jagħtu prospettivi tajbin, però triqija twila biex nevitaw Eh, li jibqa fuq ġeometrija varjabli. L-ewwel net irridu nkomplu il-ħidma mal-ftejm ta' kummerċieles u speċjalment biex inneħħu il-barriri non tarifari. Dan l-eliminazzjoni eh, għanda uh, sir fi spiritu ta' sħubija billi ninvolvu eh, dawn il-pajizi. U fuq dan kif inti għat isħubija ma' dawn il-pajizi għanda tkun bazata fuq dinamika qawwija llum l-iskambi ma' dawn il-pajjiżi għadhom uh, dajfa. It-tieni punt biex insaħħu l-iskambi kommerċali ma' dawn il-pajjiżi, irridu nkomplu nkunu pragmatiċi u naħdmu eh, ma' u fisem dawk li għamlu l-iskambi. Eh, per eżempju, l-politika għandha tkun għas servizz tal-politika kommerċali. rridu nifaċilitaw il-vizas għal dawk li jaħdmu fil-kummerċ. Palma minna fil-barok fil-2013, rridu nħedġu dejjem iktar il-ħolqin ta' network ta' intraprizi fuq iż-żewġ naħat tal-Mediterran billi jkollna eh, um, organizzazzjonijiet kommerċali bilaterali u rridu ntejbu anki eh, il-ftejim ta' kommerċ ħiles li mandux ikun eh, għan fiħin nefsu nifsu. Il-kommerċ mhuwiex l-uniku eh, ċavetta tal-iżvilupp imma ti permetti li dawn il-pajjiżi jieħdu sem fil-kommerċ mondjal tad-dinja rridu anki nizguraw illi dawn se jkomplu biex isaħħu l-istrutturi eh, statali. Eh, ma nistaw aħna ninsew l-istabilità politika u għal dastantiva l-kummerċi ma' servizz tal-paċi tal istabilita Grazie. Eh, signora Arena, grazie. Kommissarju de Gott, inti ma tkellimx fuq isħubija bejn l-Europa u l-Izrael Jien naħseb li importanti li niftakru fuq ċerti prinċipi fi skambi kommerċjali ma' Izrael, speċjalment dak tal-illegalità tal-okkupazzjoni tal-territori ċisġordani. Naturalment, għawnek eh, għanna possibilità li namlu zoċ affarijiet l net nistaw nħedġu l-pajizi membri illi sissa ħadu dispozizjonijiet fu il- prodotti li qed jiġu mill eh, territorji okkupati. U rridu naċċettaw ukoll li jkun hemm tikkettjar volontarju u rridu nkunu nistaw nħorġu miżuri vinkolanti fuq din it-tikketjar tal-prodotti illi huma mkabrin u prodotti fit territori okkupati b'mod illegali biex jipermettu għal konsumatori Ewropej nażlu u jbidlu jekk iridu l-użanzi tagħhom u bekk namlu pressjoni ekonomika fuq dawn is-sitwazzjoni inġusta. Mbagħad ehm, fuq il-pajjiżi l-oħra Marok, Tunizija, eċetera, eh, jien naħseb illi jemżon niftakru prinċipi importanti. L-ewwel net li dawn huma eh, pajjiżi ta' transizjoni demokratika, Tunizija per eżempju, rridu ninvolvu soċieta ċivili f'dawn il ta' skambju ħieles. E rridu ninkludu anki klawżoli soċjali u anki klawżoli ambientali vinkolanti. Grazie. Grazie. taċċetta mistoqsija minn eh, minn antisur surmajn Murmaj. Morvaj. Grazie, President. Iva, għandi mistoqsija. Il-Signor Arena, nistaqsija, ekki taqbilx mal-fat illi nofsija ilu konna li tkemmu fuq il-Russja u l-Parlament .deċida illi il russja peress li eh, aggredit pajjiżi oħrajn irridu namlu sanzjonijiet lejn Russja. Inti taqbel ma dan, dan huwa importanti ħafna niftakru u f f'moħna u najdu hawnhekk fil-flawla mhux meta nitkellmu eh, fil-bar. Inti taqbel illi naplikaw din is-sistema Signor Arena. Mikrofono, Signor Arena. L-importanti li kunem hemm tal-prodotti biex bekk kien kunu nistaw nazlu il-konsumi. Inkella ma jkunx possibli e nkunu nafu fejn ġejjin dawn il-prodotti. jena minix favur li namlu nibbojkottaw il-prodotti kolla ta' Izrael. E, irridu e, e naraw jekk dawn u miex prodotti li ġew prodotti illegalment fit territorju okkupati. Grazzi, signora Arena. Issa, eh, onorevoli Marias, al minuta. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Mediterran għandhom jaraw li jużaw il-benefiċċji tal- eh, kummerċ ta' bejnietom, speċjalment jekk noħolqu żona ta' kummerċ ħieles, aħna rridu naraw li ma jkunx hemm problemi iżda li jistgħu jinħolqu għal dawk il-pajjiżi li jinsabu f'daqsxejn ta' problemi eh, ekonomiċi, il-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa illi kellhom jgħaddu mill-politika ta' stabilità bħal Greċja u Spanja aħna rridu naraw illi importanti li ma jintlaqawx daqshekk ħażin laqqas wara eh, l-embargo jiena naf li hemm ċertu affarijiet li mhux qed eh, jintarfu fuq il livell politiku. Turkija, per eżempju, eh, invadiet ċipru għandha fil-possess tagħha parti kbira tal-art ċipriotta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 Eh, irridu nizgoraw xinu ma dawn il-kondizjonaliet ma' Izrael u naraw il-kummerċ anke għall-opportunitajiet aħjar biex namlu prevenzjoni tal-korruzzjoni li kunem distribuzzjoni ugwali tal-onja u dana flimkien mal-edukazzjoni li għanda tiġi użata biex nirsolvu l-problema tal-qat taż-żaza. L-opportunitajiet u koll jistaw jgħinu biex namlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, mux l-unika soluzzjoni, naturalment tista' tejn biex tuqqaf il-migrazzjoni. U dina miex kwestjoni biex tal-esportazzjoniet u innovazzjoniet, Rridu nħarsu lejna għal lejn l-impatt negativ ta', ta sussidi eh, li hemm fil-reġun eh, tal-Euromed. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol attiv anki biex tevita duplikazzjoni tal-attivitajiet u għandha tappoġġa l-integrazzjoni reġjonali e li ħatejn il-tkabir ekonomiku fil-reġjun tal-Euromed. Grazzi, Sinjora Xake. Issa, issa, Sinjora, Isur Leħjarik, Kommissarju, President, dak li inti qed issemmi isħubija mal-Mediterran ta' nofsinhar ħafna minnhom qegħdin iflittxu ġustizja libertà u rridu kooperazzjoni ġdida u kooperazzjoni mhux kompetizzjoni għal daqstant hemm bżonn inbidlu l-impostazzjoni lejn dawn il-pajjiżi li m'għandux ikunu eh, espansjoni ekonomika u laqas kwestjonijiet industrijali biex nisfruttaw il-ħaddiema u nħallsuhom ftit eh, għal Europa imma s-sovranità ekonomika tagħhom u tal-ikel għandha tiġi rispettata. Eh, pjan kbir ta' għajnuna l-investimenti sostenibli li inkludu klawzoli soċjali eh, billi natu eh, għajnuna eh, għal l-izvilup għanna namlu dan. Il-politika kommerċali għanda tiġi akkompanjata anki mill-progress għal demokrazija u drittijiet tal-bnidem u mandomx ikollom kondizjonijiet fuq l l-għajnuna il-ridunatu u għad-istess ħaġa kooperazzjoni l istat ta' Izrael għanda tiġi sospiża wara eh, dawn l-intervenzjonijiet. U eh, il-President eh, interrompa l-kellim. Sur President, Sur Kommissarju, is-sitwazzjoni dwar il-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu sejra lura u mhux il-qoddim. Naturalment aħna rridu naħdmu iva mal-gvern tal-Eġittu u nibqgħu nżommu diskussjoni miftuħa għaddeja u naraw li din is-sitwazzjoni gravi ta' drittijiet tal-bniedem ħadd tjib. Jiena naħseb illi il-negozjati tal ġanata kummerċ ħiles mhumiex biss kuntatt u diskussjoni fuq livell tekniku, anzi dawn ifissru illi aħna nkunu nistgħu insemmu dawn id-drittijiet tal-bniedem iżda maħniex qegħdin nagħmlu dan, għana qegħdin jinjoraw dawn il-problemi u fil-fatt aħna nafu li dawk li għedin ibatu minħabba il-nuqqas ta' rispetta drittijiet tal-bnidem dina li jom hija daqqa ta' ħarta u jillura nixtieq insaqsi l kummissarju jekkux jekk il li jipposponi il-diskussjoni tu negozjati qabel ma naraw li għalmenu li hemm rida politika minnha tal-gvern Eġizzjan li jara fi drittijiet tal-bniedem. Grazie, Sur Bushner. Essa al minuta unofs, e signora Begin. Commissari, colleghi, il la ministerjali tal-Unjoni Mediterraneo al ta' 30 ta' settembru ħatkun l-okkazjoni uffiċjali biex inkomplu diskussjonijiet fuq il-ftejmiet mal eh, bejn l paese u Mediterraneo tal anche Tkun anke okkazjoni biex naraw x'inhuma verament l-interessi eh, tal-Ewropej kollha. Commissario. Eh, il-President għax m'għandux traduzzjoni lejn il-Ġermaniż. M'għandix eh, ma traduzzjoni. Eh, minuta waħda qed jgħid il-President għax m'għandux traduzzjoni bil-Ġermaniż allora waqqaf il-kellima. ma kienx qed eh, jaħdem tajjeb il-kuntatt tal-headphone tiegħi. Tista' terra tibda kjoġbo. Iva, kommissarju, kif nafu, il-ftehim diġà eh, firmat mal-Marok l-istess ftehim illi invada il-suq tagħna eh, mill-prodotti mill-Marok kompetizzjoni ma' pajjiż tiegħi biex jippermetti anki il-produtturi kbar Ewropej u sagrifikajna l-produzzjoni fl fil-Mediterran. Eh, Għaldastant nishtiq li li l-Komissarju negozja għall-Europa mux għal ċerti stati biss u illi jirrispetta standard stana ta' drittijiet u ta' sikurezza, specialment biex il-kompetizjoni tkun iktar ġusta, illi ninsistu fuq drittijiet tal-ħaddima, fuq illi eh, fil-SMEs eh, il-kondizjonijiet ta' ħidma għandhom ikunu ġusti għaliex jekk ikunu differenti, allora umbat l-SMEs tana ma jistawx jikkompetu maħħom intraprenditori tal-SMEs tagħna jinvestu iktar eh, f'pajjiżi barranin. Rridu aħna jkollna oqsfa eh, ta' liġijiet solidi biex jgarantixxu investimenti żguri eh, biex ikun hemm iktar viża sal raġunijiet ta' xogħol u anki niddestinaw iktar għajnuna finanzjament, distribuzzjoni u rridu naħsbu anki fuq il-ħolqien ta' Kamra tal-Kummerċ bilaterali u anki għall-iżvilupp l-izvilupp u għall-kostruzzjoni. Nitlob anki biex ma ninsew ninsewx servizzi kulturali, rridu nsaħħu servizzi turistiċi, rridu natu iktar scholarships, rridu natu anki eh, programmi eh, Erasmus eh, għall-euro eh, ma importanti biex norbtu dawn l-ekonomiji tal-futur. Aħna bekk nistaw nirfu ħafna, u nistaw però nitilfu ħafna kol, dipendi minn kif l-Europa ħatilab il-karti il, il, il, il, il taħħa. Grazie. Grazie signora Begin. Nitlob skuża tal-problema, eh, ma kienx problema ġenerali, kienet problema li t-rigwarda biss il-headphone ti għajajt il-President. Issa, signora jessur sur Aljo. Kooperazzjoni bejn l-Istati tal-Unjoni Ewropea u l-Mediterran, iva il ħol inta eh, zona ta' komerċieles, eh, inneħu il-frontieri ekonomika u anki umani, il- Eh, u fil-pajizi tal biex ikun hemm żvilupp sostenibbli u bilanċat biex inwaqfu il-migrazzjoni u biex inkunu nistgħu ndawru l-flussi eh, minn isfel għal fuq. Dan huwa importanti biex niddefendu eh, il-bdewa tagħna, il-ħaddiema tagħna u din hija ħaġa neċessarja, però mhux għal kull mux dejjem, għax assolutament irridu naħsbu fuq is-sikurtà tagħna fuq l-istabilità politika, rispett l minoranza l-ġdida kontra eh, eh, l-isfruttament. Irridu nigarantixxu li kull euro li jiġi minn fuq hemm jiġi użat b'intraprizi u ħaddiema lokali u inkella intraprizi Ewropej illi eh, biex ma nifinanzjawx indirettament l-ekonomija ċiniża jew Amerikana. Grazzi, Signora. Aljo. Essa il-Signora e Fizas Axiela. Signor Presidente. Grazie, Sur President, Sur Kommissarju, il-miri tal-politika tal-vicinanza u biex noħol użola ta' prosperità, demokrazija u stabilità u illi ma jkunx hemm konflitti, ġifiri sempliċi l-ħaġa il- Dak li jridu jiffaċċjaw il-ġirien tagħna l-sfidi kbar huma enormi, ġifieri aħna huma rridu nkunu sodi kemm jista' jkun, sodi iktar minn qatt qabel. Il-pressjoni tal-immigrazzjoni dejjem tiżdied, it-tettida għas-sigurtà tagħna minħabba illi ż-żona hija mhix stabbli qiegħda hemm għandna wkoll il-problemi tal-Magreb, il-potenzjal ekonomiku illi jgħat fiskilna u koll. Aħna f'dan il-proċess ta' bidla il-kummerċ għandu l-wol ewlieni hawnhekk aħna jridu nkomplu nsaħħu ir-rabtiet kummerċjali mal-pajjiżi tan-naħat isfel tal-Mediterran mal-Unjoni Ewropea irid ikun hemm dawn il-ftemiet u għalhekk il-Kummissjoni tittati garanzija ta' livell ta' eh, ambizzjoni f'qosma importanti bħas servizzi u ix-xiri pubbliku. Għalek f'dan l-agenda per eżempju kummerċjali, il-Kommissjoni dan qiegħda tiffoka fuq żoni oħra ġeografiċi ma hemm bżonn insaħħu il-relazzjoni tagħna mal-Ewro, ma għandha tkun waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna naddu s-sassur Tarabella. Kommissarju, President, Dana sħubija bdiet fil-sena 95 permezz ta' proċess ta' Barcelona. Sħubija bazata fuq ir-reċiproċità, il-solidarjetà u koll u żvilupp fl-imkien. Issa, dawn għat-tip ta' ftemiet juru kemm huwa importanti illi jkun hemm kooperazzjoni ekonomika u finanzjarja iżda wkoll li tkun hemm kooperazzjoni fuq il-livell ta' edukazzjoni, fuq il-livell soċjali u kulturali U jina nfakkarkom li dan għal-ftejm ta' kummerċjali għandu jkun opportunità biex naċċertaw ukoll id-dritt tan-nisa għal mod partikolari għax-xogħol u għall-edukazzjoni l-wol tal-kultura u tal-medja u mod ewlieni kif inżidu iktar għal-fin dwar l-ugwarjanza bejn is-sessi dan qed nitkellem jina fil-kapaċità tiegħi ta' membru tal-kumitat dwar l-ugwarjanza bejn is-sessi. Naħseb illi jiena minn hawnhekk idea tajba illi insellem il dawk in-nisa li kienu fuq qudiem tal-movimenti tas-soċjetà ċivili sabiex iżidu d-demokrazija u d-drittijiet tagħhom fis-soċjetajiet Arab. Sfortunatament dawn in-nisa dejjem qegħdin jispiċċaw imwarba u marginalizzati f'pajjiżhom. Anki l-vjolenza kontrihom qiegħda tiżdied nittama li intom taqblu miegħi u li hemm bżonn tal-wol deċiżiv minn naħa tagħna f'dan ir-rigward f'dawn il-ftehmiet. Grazzi Sur Tarabella. Mistoqsija miss Sur Ferran issa. Trida da mistoqsija? Iva, grazzi President. Sur Tarabella, billi tagħti appoġġ inti li revoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab ma taħsibx l-irwol tan-nisa sfortunatament spiċċa iktar imminat f'daw il-pajjiżi ma nafxek smajġ dak li kont qed ngħid jiena sur Ferran. Jiena tkellimt dwar in-nisa fir wol tagħhom għal ġida kont favur id-demokrazija b'iktar sa ta' dritt mhux għalihom biss imma demokrazija kollha kemm hi u jiena taċċara illi Jista' jkun li dan il-moviment dizappuntana nisa spiċċaw iżjed marginalizzat illum il-ġurnata minn qatt qabel f'ċertu pajjiżi u dan ifisser li aħna fl-Ewropa għandna ir-rwol li naċċertaw li nieħdu konsiderazzjoni sitwazzjoni tagħhom u li jkollna rwol importanti fl-iżvilupp ekonomiku f'dawn il-pajjiżi. Grazzi Sur Tarabella. Issa ngħaddu għas-Sinjura Swiċċa għal KHDI. Issa li qed nitkellmu dwar id-drittijiet tan-nisa naħseb illi dana ir-rebbija, arbija, kellu għam rwol importanti fija n-nisa. Sfortunatament, mbagħad il-moviment kollu aktar il-qoddim spiċċa eh, zvija kompletament. Jina nittama li jkollna viċinat fil-paċi, nittama li nkunu nistaw nejnu li daw il-pajizi fi tranzizjoni tagħhom u l-ekonomija nkomplu nsaħħuha. Importanti li nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' dawn il-pajjiżi proċess ta' Barcellona hija l-fundament ta' dan kollu, l-bażi ta' dan kollu ħaġa importanti naħseb li nistgħu nikkooperaw fuqha bejnietna hija l-ambjent importanti li aħna lkoll nieħdu ħsieb il-baħar tal-Mediterran u nħarsuh il-pajjiżi u gvernijiet individwali jistgħu jagħmlu ħafna iżda l-kooperazzjoni reġjonali tista' tagħmel ħafna wkoll. Aħna se nistennew ir-riżultati tal-laqgħa ta' 30 ta' Settembru biex naraw x'jista' tassew isir fuq il-livell ta' awtoritajiet lokali u reġjonali. Grazzi. Grazzi, Signora Svika. Signora Neglescu. is Neglesku. L-Unjoni Ewropea tirrappreżenta u għandha tirrappreżenta benchmark għall ekonomija u għad demokrazija. Aħna nadeja nibqaw nofru mezzi kif nintegraw u nikkooperaw ma' pajjiżi oħra aħna li kon ġejjena li ġej minn pajjiż eks komunist aħna kellna biċa triq ibsa. Imma aħna rridu nżommu l-frontieri tagħna miftuħa minħabba il- ġenerazzjoni zazuwa tagħna rridu nibqgħu naħdmu f'direzzjoni kummerċjali, nżommu mal prinċipji tagħna, nkomplu għadejjem bl-isforzi tagħna għaliex Hemm bżonn ukoll illi il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jaħdmu iżjed, jagħmlu iżjed sforz sabiex din kooperazzjoni taħdem aħjar l-esperjenza tagħna tista' tkun ta' benefiċċju għal dawn il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Mediterran. Aħna ah, il-pajjiżi tal-Vant ukoll għandna ħafna x'nofru f'dan ir-rigward. Grazzi, Sur Nagrefsku, naddu issa l-kollega Jakovicik. kont qed nistenna bil-ħerqa din l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea għall-Euromed. Kont qed nirrispetta wkoll l-Ewropa jiena f'dan ir-rigward kelli din l-opportunità illi nitgħallem ukoll dwar ħtiġijiet ta' ħbib tagħna minn żewġ naħat tal-Mediterran. Nappoġġa dan il-ftehim, nappoġġa in-negozjati, ma' importanti wkoll li nħarsu l-interessi tagħna, interessi globali ġenerali. U valuri fondamentali tal-Ewropa għal anki interessi speċifiċi ħafna, per eżempju, kwistjoni taż-żejt taż-żabbuġa waħda mill kwistjonijiet li teżisti fir-rigward ta' kompetittività tal-prodotti tagħna fuq livell globali u anki fl-Unjoni Ewropea nfissa jina naħseb illi aħna nimportaw ħafna żejt fil-fatt mill- Innaħat isfel tal-Mediterran dana jitħallat ma' żejt Ewropew u jinbih bħala żejt Ewropew. Hemm eżempju oħra m'għandix dubju ma' dan huwa eżempju li na familjari mija, għalhekk importanti li nkunu nafu il-pajjiż oriġini ta' kull prodott individwali. Grazzi, Sur Jakocic. Issa l-Onorevoli Vigas. Mikrofonu għal-kellim. sewa mela aħna favur illi kunem iktar diversità fil-relazzjonijiet ekonomiċi tagħna, imma ma nix biss napplikaw il-kriterji ekonomiċi fid-deċiżjoni tagħna għal f'dan il-qasam, per eżempju t-neħija tal- ċertu tariffi, eccetera, dawn huma fejt li jistgħu waslu għal diffikultajiet għal ċertu ekonomiji. Aħna fil-Portugal għandna esperjenza ta' dan nafu x'ġifieri, irrid ikun hemm ir-rispett ta' dritt tal-bniedem, is-sovranità, tal-pajjiż, ġifiri dina it-tip ta' komplementarjetà twassal għal vantaġġ ukoll ta' żewġ naħat involuti. Naqbel ma' dak li ntqal dwar l-Iżrael ukoll naħseb li dan huwa eżempju ċar ta' xi ħaġa illi eh, għanda samel ħafna iżjed fija l-Unjoni Ewropea mux kwistjoni bista tikkatjar għax din hija kwistjoni pjuttost naiv Jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet iżjed li nistgħu nagħmlu biex nevitaw l embargo Il-kellem inqatalu l-mikrofonu. Grazzi ħafna sur Vigax naddu issa għas-sur Fort. Is-sur Fort. Grazzi ħafna, ħna tkellimna ħafna fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-valuri Ewropej u kontet naħseb għalfejn fil-fat il-Komissjoni ma semmiċ l-Izrael per eżempju aħna nafu li fis-sena 2014 kien hemm ħafna tfal li nqatlu aħna nafu li l-Izrael bombardjaw ħafna skejjel 45 minnhom dawn l-iskejjel huma protetti minn ġlus maquda. Aħna nasbu li drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna u anke il-ħarsien tal-nies u ta' ċittadini, speċjalment periodi ta' kriżi, huma punti importanti ħafna rridu niddiskutu mal-Iżrael, almenu rridu ikollna l-okkażjoni niddiskutu mal-Iżrael ħalli naraw jekk huma jistawx jġibu ruħom bl-istess mod meta jkunu posti ċertu sanzjonijiet jekk jistawx pereżempju u qudiem il-qorti ta' diħejk għal reati kriminali tal-gwerra. Melissa wasalna tmim ta' proċedura KHDI u biex nala nadja l-Kummissarju Deħuħt. Grazzi, Sur President, grazzi ħafna u permettu li niprofa nriġeb il-bosta mistoqsijiet li tqajmu uħut minnom anki bosta drabi. Leġittu l-ewwel net u l-mistoqsija jekk għannix biss jekk għannix idħlu fija minħabba situazzjoni ta' abbuż ta' drittijiet tal-bniedem li għaddej attualment, Il-Kunsil tal-Kummissjoni eh, ta' mandat għal negozjati ma' l-Eġittu fl-2011 u kemm jista' jkun hemm dawn in-negozjati jiddependi minn proċess illi fil-fatt għaddu bil-kem kem minn bedda minn naħa tagħhom daw il negozjati jkunu deċiżjoni konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu u l-Kummissjoni żomm il-Parlament Ewropew informat eh, kif jiġru l-affarijiet ma' diffiċli ngħidilkom xi ħaġa li għadha fil-fatt ma nbdietx dwar relazzjoni oħrajn ħajkun hemm konsultanti esterni li ħajamlu evalwazzjoni ta' impatt illi ħajaraw l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambientali ta' dawn il-ftemiet ħajkun hemm kapitlu partikolari dwar l-implementazzjoni u l-iżviluppi li qegħdin isiru fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Fil-Ministerjali ta' Settembru, eh, l-aħħar ta' Settembru li ġej ħajkolli laqa qasira jiena mal-Ministru Eġizzjan fuq il il, -Marok. il negozjati mal-Marok bdew f'Marzu 2013 u mxew sew anki fil-qaffas tal-raba' round ta' negozjati illi saru u żewġ naħat għandhom il-mira komuni li dawn il-negozjati jiġu konklużi l kemm jista' jkun. Ovvjament idu ndu konsiderazzjoni wkoll interessi prioritajiet reċiproċi. Aħna konna u koll għed namlu analizi għal ċertu setturi li ħajkunu kopertu minn dan l-FTA. Marok għal li matul ir-rounds ta' negozjati li jmiss ħajrit jieħu in konsiderazzjoni riżultati ta' dawn l-analiżi u għalhekk ir-round li jmiss ta' negozjati ħat iġi posposta ħajb għaddejjin però l-kuntatti tekniċi xorta ma dan tul da żmien sabiex naċċertaw li l-proċess ta' negozjati jibqa' għaddej. Il-konferenza tal-kommerċ ministerjali għall-Unjoni tal-Mediterral ħa tkompli eh, diskussjonijiet tagħna mal-Ministru tal-Kummerċ Marokkin tamaw li nkomplu dejjem bin-negozjati din is-sena u nikkonkluduhom is-sena d-dieħla. Dawn in-negozjati importanti ħafna mal-Marokka ħajkunu preċedent ukoll għall-imsieħba moħra tar-reġjun bħal Ġordan, it tunezija u l-Eġittu. l-Izrael issa. L-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni ċara dwar l-illegalità ta' dawn is-settlements tal-Izrael għalhekk il-prodotti joriġinaw minn daw ir-reġjuni mhux ħajjibbenefikaw minn xi tip ta' trattament preferenzjali meta jidħlu fis-Ewropew passiħor addizzjonali u li naċċertaw iktar li it-tikkatjar ta' daw il-prodotti jkunu aktar ċari sabiex il-konsumatur meta jixtri xi ħaġa ikun jaf illi oġġett qed jiġi mill-Iżrael u minn dawn is-settlements. Il-Kummissjoni flimkien ma' li EAS qed tagħmel reviżjoni ta' dawn il-leġiżlazzjoni eh, tal-tikkatjar dwar tikkatjar u qed noħorġu wkoll nfasslu linji gwida sabiex lejn l-Istati membri implementaw leġiżlazzjoni dwar it-tikketjar volontarju. Kien hemm ta' dokumenti mbagħad għal mor for more. Mela f'daw dis-FTAs kollha u l-mandati tan negozjati f'każijiet oħra wkoll ta' FTAs daw jinkludu impenji reċiproċi dwar id-drittijiet tal-bniedem u aħna fil-fatt nużawhom dawn it-tip ta' eh, ftemiet sabiex nippromuovu l-aġenda tant qawwija tagħna ta' drittijiet tal-bniedem u dawn il-ftemiet jiġu adottati fuq bażi individwali propri sabiex nirriflettu dan il-prinċipju tal-iktar għal iktar il-more for more. U għalhekk dana il-prinċipju iktar għal iktar huwa importanti ħafna għax qed nitkellmu nikbar iktar għajnuna, iktar investimenti u iktar riforma politika. Imma tfisser ukoll illi aħna ukoll irridu niftħu s-swieq kollha tagħna lilhom. U mhux daqshekk faċli naċċertakom illi nagħmlu din il-ħaġa f'dawn il-ftemiet u l-istati membri ma tantx ikunu flessibbli għadwar dan mil banda l-oħra naħseb illi għandu jkun hemm approċċ daqsxejn differenti fir-rigward tal-viża li hija wkoll ħaġa illi min-naħa tagħhom eh, jagħmluha ċara ħafna u ma hija talba importanti ħafna li jom u huma u koll rridu progressivament jiftu swieq tagħhom. mizzewċ żewġ naħat rridu jintrefaw responsabiltajiet anke l-Unjoni Ewropea tittieħu responsabil terfa responsabilità tagħha u naħseb li tajjeb li jkun hemm daqsxejn iktar flessibilità viżavi dal-pajjiżi minn naħa tagħna milli attualment huwa l-każ. Grazzi ħafna, Kummissarju Deħuħt u Bekk nalqu id-dibattitu l-punt li jmiss tal-aġenda issa. Signora Morvaj, jiena ipprovajt intik tweġiba bil-miktub fil-qosor dwar it-talba tiegħek